Voti. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluq. La relazione è approvata. Mela rapport G approvat. Issa ngħaddu għal rapport Scholz fuq it-trattament tarifarju għal merkanzija li toriġina mill-Ekwador. Għanna votazzjoni waħda, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. La votazione è chiusa. Votazione maluqa. Il-rapport G approvat. Issa il- ehm, Mobilizzazzjoni tal-marġi tal-kontingenza fl-2014 ta' Sur Depre, votazzjoni hija miftuħa, hija votazzjoni fuq riżoluzzjoni kollha kemmi eh, votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa? Rizoluzzjoni ġiet approvata. Issa għanna rapport depre fuq l-abbozz ta' budget emmendatorju numru 3 tal-2014, votazzjoni eh, elettronika, votazzjoni fuq rizoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U il rapport ġi approvat. Issa għanna Rapport de pre għall bozza l baġit emendatorju numru 4 tal-2004, l-votazzjoni nominali, l-votazzjoni għam miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-rapport ġie approvat. Issa il-rapport Sulin fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea għall-arar fl-Italja, terremoti fil-Greċja, silġ fil-Slovenja, silġ u l-arar fil-Kroazja. Votazzjoni waħda, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluwa. Il-rapport ġi approvat. Naddu issa rapport depre għalla bozz tal-budget emendatorju numru 5 tal-2014, votazzjoni wahda, eh, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Rapport għaddi għadda, ġi approvat. Issa rapport depre għalla bozz tal-budget emendatorju numru 6 tal-2014, votazzjoni waħdina, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni jamaluqa. Il-rapport ġi approvat. Issa, il-rapport Fernandez, il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà fl-Unjoni Ewropea l-arar fis serbja fil-Kroazja l bulgarija votazzjoni waħdina għal votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-rapport ġi approvat. Il-votazzjoni fuq il-rapport depre fuq la bozza budget emendatorju numru 7 tal-2014 l-arar fis anzi il-budget emendatorju numru 8, eh, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-votazzjoni ġiet approvata. Issa la bozz tal-budget emendatorju numru 8 tal-2014, votazzjoni waħda il-votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Issa naddu għal rapport Lewandowski, rizorsi propju tal-Unjoni Aġġustament tal-Kontribuzzjoni Nazzjonali tal-Istati Membri, votazzjoni waħdina, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni approvata. Votazzjoni mura zan il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' tal-Unjoni Ewropea l-Reġuni mill uta mill-katastrofijiet. Votazzjoni elettronika għanna bżon il-maġġoranza kwalifikata u tlieta minn kull ħamsa tal-votazzjonijiet li jintefaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għanna l-maġġoranza kwalifikata u din il il-rapport mur sanġi approvat. Issa naddu għal rapport Gardja Zabal Rubja l mobilizzazzjoni tal-istrument tal-flessibilità tal finanzjament ta' programmi tal-fondi strutturali għal ċipru. Għawek u koll għanna bżon ta' maġġoranza kwalifikata u tlietom ikul ħamsa tal-votazzjoni tal-voti. Il-votazzjoni hija elettronika u miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għanna maġġoranza u għalek ġiet approvata. Nadu issa għal budget tal-2015 il-pozizjoni tal-Kunsil il-intitolament intestatura wieħed emenda wieħed dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ Menda 2 votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. L-emenda ma ġiċ aċċettata. L-emenda dissa dawk favur? Dawk kontra? Astenzjonijiet? Ma diċ. Mendi 13. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Ma diċ. Emenda 3. Favur? kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Menda erba, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda ħamsa, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. L-emenda deċ. L-emenda 10. Dawk favur? Dawk kontra? Astenzjonijiet? deċ. L-emenda 11. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddeċ. Menda 12. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda numru 6, votazzjoni nominali, l votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda maddiċ. L-emenda numru 7 dawk favur? Kontra? Astensjonijiet? Maddiċ. Emenda 8 dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda 16, votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda maddiċ. L-emenda 15, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. L-emenda 14, Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda maddiċ. Issa naddu għal rapport Gwardja Zabal Rubial Holmeyer dwar Il-Budget Ġenerali ġi tal-Unjoni Ewropea sena finanzjarja 2015 il-dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda numru 5. Favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda numru 6 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda numru 7, favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda numru 8. Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda numru 10, favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda numru 10, dog favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda 22 dawk favur? Dawk kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda numru 11 e, eh, wara l-paragrafu 4 f'tneżewġ partijiet l-ewwel parti minnu huwa favur. Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Tieni parti minnu huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda numru 12, favur. Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Issa mbagħad wara l-paragrafu 5 l-emenda numru 2 favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda numru 3 dok favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda 13 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Menda 14 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Menda numru 15 wara l-paragrafu 6 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 16 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 17 tneħit, issa wara paragrafu 10 l-emenda 18 minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Wara paragrafu 11, emenda 19, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 20, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Wara l-paragrafu 12, l-emenda 21, eh, votazzjoni elettronika, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda ma Issa wara l-paragrafu 14, l-emenda 24, daw favur. Dawk kontra, minn astensjonijiet ma Emenda 25 dok favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda 26 dok favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda 27 dok favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Wara l-paragrafu 15 għanna il-menda 23 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda maddiċ. Mela wara l-paragrafu 15, emenda numru 1, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika. La votazione è chiusa. Votazione maluqa. Emenda 28 minu favor? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda 29 wara l-paragrafu 16, eh, votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda maddiċ. Votazzjoni l-Onorevoli Mattias the point of order. Grazzi ħafna, Sur President. Xtaqt niċċara xi ħaġa. Jiena rajt l-lista tal-voti, votazzjonijiet u rajt li l-emenda 30 ġiet ikkunsidrata bħala inammissibbli u mhux ħajkun hemm votazzjoni fuqha. Jiena nixtieq nkun naf għalfejn hija inammissibbli. Aħna diġà qegħdin nivvotaw fuq budget ta' emenda għall-2014 u l-emenda tal-grupp tiegħi għandha x'taqsam propju mal-kriżi soċ-ekonomika u l-ideja hija li l-MPs jikontribwixxu 7% eh, tal-paga tagħhom bħala eh, dazju ta' solidarjetà u din hija ħaġa li tiġri l-uffiċjali kollha f'din il-Kamra wkoll. Din hija ħaġa li ddaħlet fid-DIB tal-2014 imma hija konsidrata bħala mhux ammissibbli u nixtieq kun naf għaliex mhix ammissibbli. Onorevole, è già più Din l-emenda ġiet ippreżentata kull kemm il-darba fil-passat u kemm il-darba ġiet eh, ġi tqal li hija inammissibbli ġifieri xi ħaġa li diġà ġrat. Mela ngħaddu issa għal votazzjoni 31, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. L-emenda maddiex, maddiex. Issa il-votazzjoni 32 wara l-paragrafu 19 votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni maddiex. Il-votazzjoni 33, l-emenda 33, votazzjoni elettronika, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda maddiċ. Mela wara l-paragrafu 20 il-emenda 34 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 35 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 36 dawk favur? Kontra? Assenzjonijiet? Maddiċ. Issa rizoluzzjoni kollha kemmi? Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Rizultatu għacċar, jek tridu verifika, għamlu verifika elettronika. Votazzjoni maluqa. Il-tekst ġi approvat, maġġoranza kbira. Nista' ngħaddi l-kelma lill-President tal-Kumitat tal-Budget. Je me réjouis. President, kollegi, Jett gost b'din il-votazzjoni għada kif saret, għaliex aħna ninsabu f'sitwazzjoni naqra diffiċli u aħna bħalissa qegħdin nagħtu lill-Unjoni l-budget li għandha bżonn. Jiena nixtieq nirringrazzja l daw kollha li kontribuċew għal dan il ftim fit-trialogu Nishtiq nirringrazzja l-Presidenza Taljana, nishtiq nirringrazzja l-Viċi-President tal-Kummissjoni, Signora Giorgeva, u nir nirringrazzja u koll il-rapporters kif ukoll il-membri tal-Kumitat Budget u lilkom kollegi u il-President, fisem il-President tal-Parlament Ewropew għalix u għafismu li jena kont eh, qed immexxi il-laqat eh, ta' konċiljazzjoni u dan tina eh, aspett pozittiv fuq tlet aspetti. nibdew nħarsu lej revizjoni tal-perspettivi multianwali għall-2015 u għandu għanna nżommu il- il-credit worthiness tal-Unjoni. It-tini net aħna qegħdin anticipaw il-budget ta' emenda li ħajwassal għal eh, pjan ta' investiment ta' 315 biljun euro fl-aħħar net waqt li qegħdin nistennew ir-riżultati tal-grupp ta' livell oli u l-Mario Monti fuq rizorsi propi, il-Kumitat tal-Budget ħajassigura sigura li kull waħda mill-ispejjeż tagħna verament iżid il-valur lill-Unjoni Ewropea. U li juru li aħna ħankunu qegħdin e, nappoġġaw l-kompetittività u l-impjiegi. U għal stant nixtieq nirringrazzjakom u nawguralkom il-miliet it-tajjeb. Grazzi lilek u Iva auguri tal-miliet u l-sena l-ġdida. Issa xaħat iħor li xtiq jitkellem fissim il-Kunsil, Onorevoli Della Vedova, Iva, grazzi sur President. Onorevoli membri tal-Parlament, Viċi President Giorgeva, Sinjuri, fil-qosor ħafna nixtieq ngħidilkom li il-Kunsil ħa nota b'sodisfazzjon li il-Parlament Ewropew ikkonferma l-ftehim li jintlaħaq fit-trialogu ta' 8 ta' Deċembru tal-2014 u għalhekk il-budget tal-2015 kif ukoll il-budget ta' retifika tal-2014 issa uffiċjalment ġew adottati. Eh, u għanna l-opportunità wkoll li nirringrazzjaw għal dar boħra il-President tal-Kumitat Artwi, ġbir tal-Kumitat Budget, kif ukoll eh, is-Sur Gwardja Zabal, Holmer u Debre. U għall-imġiba kostruttiva li intwerit tul il-proċedura tal-budget li kontribwixxiet għal riżultat pozittiv u nixtieq għalhekk għatma mal-awguri eh, għal-festit tajba lilek, sur President u l-deputati kollha. Grazzi ħafna onorevoli della Vedova, il-Parlament Ewropew approva bla ebda emenda il-pożizzjoni tal-Kunsil ta' 12 ta' Deċembru tal-2014 fuq l-abbozz ġenerali tal-budget li ġie ppreżentat mill-Kummissjoni. Il-proċedura tal-budget għall-eżerċizzju tal-2015 eh, ġi konkluż skont l-artiklu 314 fuq it-tief ta' TFU jina nistanajt li il-budget tal-2015 ġi approvat mod definittiv.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 Votazzjoni maluqa. Il-tekst maddix. Si vede che ho buon occhio per vedere. Dopo il considerando eh, il lungo l'emendamento Mela, issa eh, wara eh, naddu għal eh, emendat nej, dawk favur, kontra, Attenzjonijiet maddiċ. L-emenda tlieta minn huwa favur. Kontra, għas-sezzjonijiet maddiċ. Menda numru erba. Favur? Anzi, il-votazzjoni elettronika, il-votazzjoni miftuħa. Votazione chiusa. Emendamento è respinto. Emendamento 5, dopo il considerando L. Mela, l-emenda 5 wara l-premessa L, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. La votazione è chiusa. L-emendamento è... Votazzjoni malu, għal-emenda maddiċ. Mela, dwar l-emenda, eh, l-premessa M, l-emenda 6, l-votazzjoni hija miftuħa xija votazzjoni elettronika. La votazzjoni è chiusa. Votazzjoni maluqa u l-emenda maddiċ. Issa r-rizoluzzjoni kollha kemmi dawk favur? Kontra?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 M'għandniex maġġoranza. Le, m'għaddiċ, għax m'hemmx maġġoranza kwalifikata. Piano in materia di rigetti nel Mar Baltico, la proposta di risoluzione del Il-pjan dwar ir-rimi fil-Maħbahar Baltiku nista' l-kelma lill-awtur għal minuta Robaski. Grazzi ħafna, Sur President. Ir-riżoluzzjoni tikkorreġġi l-atti delegati billi titkellem li titlimita il-daqs tal- Merluz għal 35 cm. Il-atti delegati kienu kontra il-ħarsin tal-ispeċe għaliex ma tistawx tħarsu speċe taħut billi tnaqqas il-daqs tal-ħarsin. Għalli xek inti tellimina il-ħut il-żajr, ma tistax tħares l-ambjent. Dinja kontra il-sajt, iva, kontra s-sieda, ma anzi kontra s-sajt, eh, imma minħabba dak li nqabad fil-Bahar Baltiku xorta wahda eh, trid tridu tnaqsu id-daqs tal-ħut iż-żajr, ġifiri jina nixtieq li tappoġġawni. Grazzi ħafna. Issa nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemmi. Votazzjoni elettronika għandna bżonn ta' maġġoranza kwalifikata, l-votazzjoni miftuħa. La votazione è... Votazzjoni Ma Maddiċ. Issa naddu għal proposta ta' rizoluzzjoni tal-grupp tal-ħodor dwar il-bidu l-eżerċizzju ta' negozju tal-assigurazzjoni riassigurazzjoni, solvibilità tnej, e, rizoluzzjoni ħati vota fuq kollha kemm hija votazzjoni elettronika maġġoranza kwalifikata votazzjoni miftuħa. La votazione è chiusa. Respinta. Il-votazzjoni maluqa u il-rizoluzzjoni ma' Issa naddu għal votazzjoni fuq it-tġdid ta' sigurta tal-strategija ta' sigurta interna tal-Unjoni Ewropea mela wara il-paragrafu wieħed l-emenda numru tlieta dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Wara l-paragrafu 2 emenda erba' minu favur kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Wara paragrafu 2 l-emenda 5 minn huwa favur, minn huwa kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Menda 6 wara paragrafu 5 minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 7 minn huwa favur, kontra, Astenzjonijiet? Maddiġ. Emenda 8 minu a favur? Kontra? assenzjonijiet? Maddiġ. Emenda dissa minu a favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiġ. Mela wara l-premessa ċe, emenda wieħed minu huwa favur, minn huwa kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. Wara il-premessa, anzi fil-premessa d emenda tnej minn huwa favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Rizoluzzjoni kollha kemm min huwa favur. Minu favur? Kontra? assenzjonijiet Addiet. Issa pożizzjoni ta' ħames gruppi fuq ir-rikonoxximent tal-Istat tal-Palestina. Thank you, Mr. President. I am a long time... Grazie, President, jeni n-appoġġa ħafna rikonoxximent għal pajjiż ieħor Iżlamiku u dan huwa is-Somaliland. Fit-3 ta' settembru ta' din is-sena jiena ktiebt lill kummissjoni Ewropea mistoqsija bil-miktub. Onorevoli, ktibtilhom ittra fl-4 ta' Ottubru l-Kummissjoni Ewropea irrispondiet. Non è un point of order, per favore. Mhux point of order jgħid il-President ngħaddu għal votazzjoni.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 Colleagues, we may agree on many things. Kollegi, nistaw naqblu fuq ħafna affarijiet din hija point of order. X'inhu l-artiklu ta' regolament li qed tirreferi għalih jgħid il-President? Sento bene, state calmi perché ci sento. Ok, tista' todu kalmi nisma' tajjeb ħafna jgħid il-President, nirringrazzja l-Alla. Din hija kwestjoni importanti jgħid il kellem Jien ukoll mbagħad mistoqsija bil-miktub dwar eh, pajjiż ieħor Iżlamiku, is-Somaliland. Il-Kummissjoni rispondiet fl-4 ta' Ottubru tal-2014 u r-risposta kienet l-Unjoni Ewropea ma għandiex il-kompetenza biex tirrikonoxxi stati tirrikonoxxi biss stati um, individwali għandhom il-kompetenza li għamlu dan bħal iżvezja Għadda sant nitolbok bħala President ta' dan il-Parlament tagħti l-inadmissibilità. Passiamo, passiamo al voto, passiamo al voto. Passiamo al voto. Noddu għal votazzjoni għal proposta ta' rizoluzzjoni komunità ħames gruppi rizoluzzjoni. Vi prego di rispettare. Siccome, siccome sentiamo. Minħabba li il-koll nisimaw tajjeb ħafna, eh, ma jemx għalfej tajtu. Naddu issa għal Uh, proposta ta' rezoluzzjoni komun ta' ħames gruppi nivutaw uh, eh, votazzjoni nominali, votazzjoni għam miftuħa. La votazione è chiusa.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 Ha chiesto la parola, ha chiesto la parola onorevole Weber. Sur Weber jixtieq jitkellem. Sur President, eżis kollegi, jiena naħseb il kol kemm aħna nafu kemm huwa suġġett importanti, jiena nfissem il-partit tiegħi nixtieq ningrazzja ħafna lil daw kollha li ħadmu magħna. Aħna llum fil-Parlament ħadna deċiżjoni importanti aħna nixtiequ li jkollna soluzzjoni ta' żewġ stati, nixtiequ li jkollna Izrael u Palestina żewġ stati li jkunu qegħdin jarfu jirrispettaw li xulxin u kulħadd jarafhom bħala stati U eżis kollegi, aħna llum esprimejna u għedna biċċar li l-arfin tal-istat tal-Palestina mhuwiex it-tmiem tal-proċess, mhux ħajkun hemm eh, arfin mingħajr kondizjonijiet. Iżda naturalment hemm ċertu kondizjonijiet li huma marbutin anke mal-proċess tal-paċi, però jien naħseb li dan huwa passa li u tajjeb ħafna l qudiem Onorevoli Pittella, Onorevole Pitella, chiesto la parola. Sur Pitella, ixti jitkellem ik joġbok fil qasar Anka jien eh, President naħseb li eh, eh, dan huwa dinja ġurnata storika fejn il-Parlament kollu għamel votazzjoni importanti ħafna biex jinfetaħ negozjat liberu mill-estremisti u mill-fundamentalisti. Il-grupp tiegħi ħadem ħafna. Um, b'ħafna paċenzja, bilanċ tajjeb u bċertu passjoni u din hija rebħa mhux ta' grupp politiku mhux parti mill-Parlament imma tal-Parlament kollu kemm huwa din hija r-rebħa tal-paċi. Herr Präsident, auch ich möchte zum Ausdruck. Sir President, anka jena nixtieq ngħid li l-partit tiegħi inna ġemat naħdmu favur din votazzjoni waħna id-deċidejna illi fl-interess ta' vot b'saħħtu importanti nivvotaw favur l-arfin ta' dan l-istat tal-Palestina minkejja l-fatt li aħna għanna E, inkwiet kbir mar brabta mal-fat li il-mota kif kienet imres għall-arfin tal-istat tal-Palestina jien naħseb li l-arfin tal-istat tal-Palestina għandu jkun il-kondizjoni sabiex ikomplu l-parċis tal-paċi, mux bil-kontra. Sir Verhofstadt. L-għunet, nishtin ringrazzja li dawk kolla li ikkooperaw biex uh, wasalna għal din ir-rizoluzzjoni kien hemm maġġoranza tant kbira ta' iktar minn 500 persuna. Naħseb li issa mhux il-moment li nibdew nagħtu interpretazzjonijiet individwali ta' din ir-riżoluzzjoni. Xi ħaġa importanti hija li fl-aħħar dan il-Parlament ħa pożizzjoni u biċċar qed jagħti messaġġ lil dinja li l-Ewropa ġiet lura fuq kwistjoni tant importanti u l-iktar ħaġa importanti, l-iktar sinifikat importanti din ir-riżoluzzjoni hija li qed jagħti mandat ċar lis-Sinjura Mogherini biex timxi l qudiem b'dan għaliex għandha bżonn timxi bix-xogħol tagħha. Sehr geehrte Kollegen, ich will das auch für meine Fraktion sagen. kollega, jiena xtaqt ngħid li fiżar partit tiegħi dan kien proċess ta' votazzjoni li kien diffiċli ħafna sabiex aħna wasalna l-kompromess il-bira u jekk aħna ħa nwaslu l messaġġ li aħna bħala Parlament Ewropew b'mod simboliku qegħdin ngħidu xi ħaġa jekk aħna nixtiequ li nilqu dak il qal is-Sur Verhofstadt jiġifieri l-Ewropa b'vuċi u bleħen sod ta' kumpanja li Sinjor Magarini f'dan il-proċess, naħseb li mhux ħanejnu lil nafusna jekk aħna ħammurru lura sabiex nqogħdu niġġieldu bejnietna minħabba l-ideoloġija u jien naħseb Sur Weber aħjar nitkellmu fuq il-kontribuzzjoni u d-diskors li nistgħu nagħmlu ħalli naraw il-Parlament Ewropew b'mod deċiżiv ikun jista' jappoġġa l-Sinjura Mogherini. Sulla questione Non è riaperto il dibattito sulla questione. Għadna ma ftaħniex id fuq il-kwistjoni, nfakkar kol l-importanza tal-votazzjoni li jistaw jitkellmu biss hawnhekk il-kapi tal-gruppi. Ma nħobbx li titterrobini jekk tixtieq titkellem, stenna u titkellem wara. Aw l-Onorevoli Farraġ l-ewwel jixtieq jitkellem. L-ewwel nibdew bis-Sur Farage, grazzi President, huwa irrelevanti, jaħseb x'jaħseb nasbu aħna dwar il kwissjoni tal-Palestina u l-Izrael, da mux il-punt għawnek. Sur President, dak intom seħu l-inkom il-fuskom bħala parlament, ma jek intom parlament, intom temnu f-regoli u l-istat ta' dritt il-kollega tiegħi Sur Kaver li għajattu miegħu um, dawn l-istess vuċijiet demokratiċi li qed jgħidu issa wkoll eh, eh, anke ignorat minnek, ftit ġimgħat ilu kitab li kommissjoni dwar ir-rikonoxximent ta' Somaliland tar-Renju Unit eh, il-intqal li il-Komissjoni mandiġ il-poter u dritt li t-rikonoxi stati membri ġodda u għalda stant it-talba li saret li lek kienet li din il-mozzjoni hija inadmissibli u hija vera. Nisolbok li tamer rikol fuq dan, eh, tiħu deċiżjoni fuq dan u t-neħi dan il-votazzjoni għal ma stawx ngħidu l-Istunjoni Mogherini tibqa' għaddejja eh, meta il-Kummissjoni mandiġ il-poter. Onorevole Kalem. Sur Kalem. Grazzi ħafna. Il-grupp tiegħi bħal ħafna gruppi oħrajn eh, kellhom dibattitu intern dwar din il-kwistjoni u ħafna ħassew li kien hemm eh, opinjonijiet differenti fuq il-rikonoxximent tal-Palestina kien fidej l-Istati membri mhux il-Parlament Ewropew li jirrikonoxx l-Istat tal-Palestina, issa msomma votajna u rridu nkunu ċarli jekk aħna rridu nilħu paċi sostenibbli fuq meda twila ta' żmien eh, li l-partijiet kollha f'dan il-konflitt irridu jaqdu r-rol tagħhom. Il-Fatah irridu jitrattaw il-korruzzjoni tagħhom. Il-Ħamas irridu jwaffqu it-terrorizmu. il korruzzjoni tagħhom il ħamas irridu jwaffqu it terrorizmu il terrorizmu u l-Izraeljani u il-gvern ta' Netanyahu irridu jirrispettaw il-frontieri tal-1967 u bekk inkunu nistgħu nersqu lej paċi sostenibbli bejn iż-żewġ stati membri. Grazie, Sur Farage, dan mhuwiex test leġislattiv, dan huwa dokument politiku li qed isemmi l-azzjoni ta' ċertu stati. Jiġifieri, id-dokument um, kienek. Naddu issa għal rizoluzzjoni tal-grupp għalde fuq is-settur tal attar fl-Unjoni Ewropea na nivutaw issa fuq ir-relazzjoni kollha kemmi. Chi è contro? Minu kontra? Min jastieni? Ma ditx. Naddu għal proposta ta' rizoluzzjoni komuni ta' tliet gruppi politiċi. Emenda 23 minu favur kontra minu stjena maddiċ paragrafu 1 għanna menda orali l-onorevoli D'Amato ikjoġbok Grazie President. Jiena nitlob lill kollegi biex aħassru mill-paragrafu 15 il-Belt ta' Taranto dan huwa stabiliment l-iktar li tinkwina ġewwa l-Ewropa u mhux qed jirrispetta il-regoli Ewropej qed jagħmel diżastri sanitarji u qed jagħmel ħsara kbira. Dan huwa impjant insostenibbli ġaġi kondannat mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea u l-kawża kienet f'proċedura ta' infrazzjoni hemm ħafna proċessi ta' penali. Ftar intom ma rridux niggarantixxu l-kapacità produttiva tal-istabiliment imma nissiguraw il-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 għaw iktar minn 40 li qed jopponu għal daqsan ma nistax naċċetta il-proposta tal-emenda tiegħek nivvutaw flet partijiet l-emenda oriġinali. La prima parte. La prima parte. Chi è a favore? L-ewwel parti minu favur. astieni? Check. Ne verificavo. Voto aperto. Il-votazzjoni hija miftuħa. La votazione è chiusa. Il-votazzjoni hija magħluqa. L-emenda ġiet approvata, tieni parti. Minu favur. Kontra. Min qed astieni ma' ditx. Tielet parti dawk favur kontra min astieni ma ditx. Emenda 19 dawk favur. Minu kontra. Min jastieni ma ditx. Emenda 35 minu favur. Kontra. Min jastieni ma ditx. Emenda 8, minu favur. Kontra. Inti astieni. Ma ditx. Emenda 36, minu favur. Kontra. Min astieni. Ma ditx. Favur. Contra astenzjonijiet għaddit. Emenda 37. Appell nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għamaluqa. Ma Emenda 38 paragrafu 10 żewġ partijiet it li huma l-votazzjoni nominali l-ewwel parti il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ma ditx. Tieni parti, votazzjoni hija miftuħa. konversazzjoni għamaluqa. Ma diċ. Paragrafu 10 test oriġinali zewċ partije, dok favur. U l parti. Tini parti. Minu, favur, minu kontra, min jastjeni, ma diċ. Tini parti, minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit paragrafu 10, test oriġinali, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Emenda 39, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Issa, emenda 40, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni għamaluqa. Ma ditx. Għaj, paragrafu 13, emenda 10, dak favur. Kontra. Min jistieni, mi verifikaw. Votazzjoni għam miftuħa. La votazione. Votazione għamaluqa. Oh. Ma ditx. Test oriġinali f'żewġ partijiet, paragrafu 13 l-ewwel parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 16, emenda 15 appell nominali, votazzjoni hija miftuħa, emenda 5 u għara paragrafu 16, il-votazzjoni hija miftuħa, il-votazzjoni nominali. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 16. Paragrafu 17 emenda paragrafu 16 favur kontra astenzjonijiet ma ditx. Paragrafu 17 test oriġinali f'żewġ partijiet dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur. Ivvutaw dawk kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Niverifikaw imma ġi approvat. Votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. M'għaddiċ. Eh, Titu votaw kollha però ah, għaliex diffiċli eh, biex tara sewwa. Paragrafu 18 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 23 eh, emenda 20 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda 41 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda 42 dawk favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda 43 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda 4 wara paragrafu 27 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 44 favur kontra astenzjonijiet ma paragrafu wara paragrafu 28 amenda 6 l-votazzjoni miftuħa Il-votazzjoni hija magħluqa. Emenda ġiet approvata. Wara paragrafu 29 emenda numru 2. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Tajjeb, nivverifikaw. Emenda 2. Votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Tidu votaw kollha però għaliex jekk ma t-votaw kollha eh, diffiċni kontrolla emenda 18 paragrafu 30 ah, votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. L-emenda ġiet approvata. Emenda 45 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. Niverifikaw. Il-votazzjoni għamaluqa ma Paragrafu, wara paragrafu 30, emenda 3, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nivverifikaw. Kien hemm ħafna deputati li ma votawx. Il-votazzjoni għam miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Zbatax, amenda zbatax, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma' dieċ. Niverifikaw anka fuq emenda zbatax. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għamaluqa. Għaddiet.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 Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 46 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Wara paragrafu 33, emenda 7, dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 22, dak favur, kontra, Astenzjoniet. Addit. Emendamento 47, dopo... Emenda 47 fil-paragrafu 34 minu a favur, minu kontra, astenzjonijiet, matiċ. Emenda 48 minu a favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa, emenda 11 minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 24 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 25 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 26 favur, kontra, Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 27 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 28 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 29 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Mela, premessa A, għabora l-premessa wieħed emenda 12 favur, kontra sanzjoniet maddiċ. Emenda 13 minn favur, minn kontra, astenzjoniet maddiċ. Emenda 30, minn favur, kontra, astenzjoniet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 kontra astenzjonijiet. Jidir li li maddiċ per aħjar nċekjaw. Fuq l-emenda wieħed kieġobkom votaw votazzjoni nominali, kieġobkom. Il-vota kjuso. Nala, il-votazzjoni għaddiet. Emenda 14. Favur. Kontra Astenzjonijiet maddiet. Emenda 32 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiet. Emenda 33 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiet. Emenda 34 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet maddiet Is-sena għaddu sabiex nifutaw fuq il-mozzjoni rizoluzzjoni kollu kemm min favur? Kontra? Astenzjonijiet? Naħseb li għaddiet maħjar nifutaw votazzjoni nominali kieġobkom fidejkom. Il voto è chiuso. Nala il-votazzjoni il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni hija approvata. Naddu issa għal proposta ta' riżoluzzjoni tal-Kummissjoni tal-Libertajiet ċivili fuq situazzjoni tal-Mediterra għall-approċċ komuni. E, Nipfotaw il-mozzjoni riżoluzzjoni minn favur minn kontra stenzjonijiet għaddiet wara l-paragrafu 4 għanna l-emenda 5 minu favur kontra astenzjonijiet jidir li maddiċ di. Wara l-paragrafu 5 san votaw fuq test oriġinali minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 9 maqsum fi tlet partijiet l-ewwel parti minn favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti minnu favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tielet parti minn favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 6 minn favur. Kontra astenzjonijiet ma' diċ. Paragrafu 12 jen votaw fuq test oriġinali, votazzjoni nominali, kom votaw. La votazione è chiusa. Nara il-votazzjoni u t-test huwa approvat. Issa wara għandna l-emenda numru wieħed minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda numru 2 minu favur, Jek tixtiqu nistgħu nivutaw permess ta' votazzjoni nominali mela dan fidejkom mela. Nara il-votazzjoni ma ddiċ. Emenda numru 2 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda numru 3 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. Premessa B, emenda numru 4, minu favur. Kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Nibutaw issa fuq riżoluzzjoni kollha kemm min minnu favur, minu kontra, astenzjonijiet. Il-mozzjoni riżoluzzjoni kienet issa hija approvata.